illi jiena irċevejt proposta waħda biss għal rezoluzzjoni. U bekk nalqu id-dibattitu. Ser nivvotaw dwar dan is-suġġett għada il-ħamis f'nofsinhar, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Rapport mill-Onorevoli Derek Vaughan linji gwida għal budget 2013 taqsimiet oħra apparti t-taqsima tal-Kummissjoni. L-ewwel kellim huwa l-Onorevoli Ivon Kjożbuk. Thank you. Uh... Grazzi, President. Mish ħaġa faċli illi wieħed jistabilixxi il-budget tiegħu u għalhekk jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lix shadows kollha lill segretarju Ġenerali tal-Parlament lil buro tal-Kooperazzjoni tagħhom meta huma faslu dawn il-linji gwida. Jiena nemmen illi issa hemm kunsens mifrux illi fi żminijiet ekonomiċi diffiċli l-Unjoni Ewropea il-Parlament Ewropew irrit jagħmel il-parti tiegħu u irrit jagħmel ċertu frankar fil-budget. Jiena nemmen illi ftit f'dan il-Parlament jargumentaw kontra il-proposta illi aħna nifriżaw il-budget tagħna. Aħna rridu niżguraw illi żieda fil-budget tal-Parlament is-sena d-dieħla tkun taħt l-inflazzjoni. Zgur ser ikun hemm diskussjoni dwar x'inhi l-inflazzjoni. Imma jina nagħmel bħalissa hemm fejn mifrux jiena wkoll sodisfatt li rakkomandazzjonijiet ewlenin fil-linji gwida tagħna ġew aċċettati. Naħseb li huwa importanti li bħala Parlament aħna nidentifikaw illi hemm bżonn ta' frankar fil-baġit tagħna irridu nevitaw inizjattivi ġodda mhux meħtieġa jekk ma jkunux meħtieġa bil-fors. Irridu nifrizaw il-linji tal-vjaġġar tal-baġit tagħna skont reviżjoni illi għandha tasal mis-Segretarju Ġenerali li ġiet mitluba bħala parti mill-proċess tal-baġit ta' din is-sena. Irridu nifriżaw l-allowances kollha għal membri tagħna kemm dawk ta' kuljum kif ukoll dawk tal-uffiċċju. U forsi lan tal-ifriżar ta' dawn il-lawnsis għandhom jinżammu sa' l ta' dan il-mandat. Irdu u ukoll il-linji kollha baġetarji tagħna b'mod partikolari dawk il-linji baġetarji illi mhumiex implementati bizzejiet. Dawn irridu nindirizzawhom biex inkunu nistgħu nagħmlu ċertu frankar fil-baġett tagħna. Irridu niżguraw ukoll illi nevitaw illi kunem proġetti ta' bini mhux previsti għal mandat illi għandna. Kien hemm ħafna proġetti li ġew proposti u issa irdu naraw fejn tinsab is-sitwazzjoni. Neħtieġu trasparenza dan il-Parlament għandu dejjem ikun magħruf marraf dwar il-proġetti l-ġodda u jiena tlabt illi konna aġġornamenti regolari fil-komitati, fil-komitat tal-budget dwar il-proġetti l-ġodda li qed jiġu proposti. Mistoqsija oħra hija l-infittxu kooperazzjoni akbar ma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea, per eżempju kooperazzjoni il-bini tra traduzzjoni, interpretazzjoni, sigurtà u rizorsi umani. Per eżempju, diġa hemm konġunt li qed jitwettaq bejn il-Kumitat ta' Reġuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali li qed jaħdmu flimkien dwar ħafna minn dawn il-kwistjonijiet u forsi irridu nitrattaw dan il-ftejim konġunt natuħti twila forsi nieħdu xi talimiet u naħdmu magħhom ukoll f'kooperazzjoni blan illi nifrankaw. Jiena nemmen illi nistgħu nifrankaw ħafna fis-servizzi ta' traduzzjoni pereżempju. U għalhekk hemm ħafna possibilità fejn possibilitajiet fejn nistgħu nifrankaw. Jiena nifhem u naċċetta illi mhux dejjem huwa faċli li wieħed jara fejn jista' jagħmilhom u jagħmilhom dawn eh, dan l-ifrankar. U għalhekk jiena suġġerejt li jkun hemm evalwazzjoni indipendenti tal-budget tal-Parlament Ewropew. Dan huwa mod ta' kif nistgħu nagħtu perspettiva ġdida lil dan il-budget. U nagħmlu li frankar meħtieġ jiena suġġerejt li nwafqu grupp ta' ħidma bejn il-Buro u l-Kumitat tal-Budget. U jkun hemm ukoll esperti li jiġu minn barra. U dan il-grupp ta' ħidma ikun jista' jifforma il-bażi tal-evalwazzjoni tal-Kumitat tal-Budget. Naraw ukoll studju ta' paragun li ġie mitlu bħala parti mill-proċess tal-budget ta' din is-sena. Paragun ma' l-parlamenti l-oħra fl-Ewropa u l-Kungress tal-Istati Uniti wkoll. Grupp ta' ħidma jista' jara wkoll ir-reviżjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar. Aħna wedejna rapport dwar l-ispejjeż marbuta mal-ivvjaġġar u dan il-grupp jista' wkoll jindirizza din il-kwistjoni fl-aħħar net Nixtieq ngħid lill-kollegi illi jiena nifhem illi minnu mħasseb dwar din l-ideja ta' friżar tal-budget tal-Parlament iħossu illi huwa diffiċli wis illi tinkiseb. Hemm min irid jagħmel iktar u inaqqas jaqta l-budget u hemm xi emendi illi se nivutaw dwarhom għada illi dan jirreflettuh Jiena nittama illi kollegi hawnhekk jaqblu illi l-linji gwida li aħna ressaqna huma kompromess tajjeb, mod tajjeb kif nistgħu nimxu il qudiem li ser jippermattunna illi nifrankaw fil-budget tal-Parlament Ewropew u fl-istess waqt niżguraw illi dan il-Parlament ikun immexxi bl-aktar mod effettiv. Grazzi tassew. Grazzi tal-introduzzjoni tiegħek. Issa, permettu li naddi l-kelma l-Onorevoli Holmajer għal 3 minuti. President, kollegi, l-ewel net, jiena nishtiq nirringrazzja li rapporter Sur Von għal kooperazzjoni eccellenti tiegħu. kol għal mod ta' kif huwa kien lest illi jiddiskuti il-problemi u jsib soluzzjoni. Aħna s-sena li għaddit fil-fat konna ressaqna proposta ta' tfaddil ħalli naraw kif minħabba illi fil-fat il-spejja zidu b-0.8 fil-mija u aħna qegħdin naraw illi anka biżida ta' u subija l kroazja aħna qegħdin naraw li xorta qegħdin nippruvaw nżommu taħt ir-rata tal-inflazzjoni ġifiri wieħed punt fil-mija aħna nixtiequ illi nkunu konxi tal- Eh, nkunu fis-sitwazzjoni li jekk wieħed ma jistax aħna ma nistgħux nagħmlu fil-fatt spejjeż ekonomiċi qawwija bħalissa. U aħna rridu nippruvaw naraw x'inhu l-potenzjal ta' tfaddil. Jiena nilqa wkoll il-fatt li qed ikun issuġġerit illi nibnu u nfasslu grupp ta' ħidma ħalli bekk dan jaħdem flimkien mal- Eh, l-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew u anke jkun hemm parteċipi esterni, esperti esterni, ħalli aħna jkollna idea aħjar. Jiena naħseb li grazzi għall kooperazzjoni internu istituzzjonali aħna nistgħu insaħħuha l-ħidma tagħna u aħna li naħdmu b'mod intensiv ħalli naraw kif aħna nistgħu nirriformaw ix-xogħol tagħna fil-Parlament ħalli naraw li dan ikun ħafna iktar effiċjenti u aħna naraw ukoll li nixtiequ nużaw bl-aħjar mod il-ħaddiema tagħna, nużaw il-potenzjal tagħhom bl-aħjar mod. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna nistgħu innaqsu 21 miljun grazzi għal tnaqqis ta' servizzi tal-interpretazzjoni kif qalu il-kollegi anke f'dak li għandu x'jaqsam li vjaġġar iva aħna hekk ukoll nistgħu nfadlu anke fil-bini tagħna nistgħu nfadlu jiena naħseb li dak li aħna deċidejna aħna rridu verament nanalizzaw jekk il-bini stess u wiex effiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam l ispejjeż li qed jintefqu fihom Umbat naraw u koll illi nipruvaw nfadlu u koll spejjes illi jħorġ ta' kull sena u li ma marbuta anke mal-użu tal-elettriku pereżempju. Aħna din nistennew anke l-istituzzjoni Ewropej oħrajn jagħmlu dan ukoll, jaqblu magħna u jappoġġawna fil-ħidma tagħna u fl-isforzi tagħna. Jien naħseb li huwa meħtieġ li aħna lkoll nimxu fl-istess direzzjoni ħalli naħdmu b'iktar mod eh, preċiż iżda li aħna nkunu bbażati wkoll f'organizzazzjoni tajba nixtieq ningrazzja ħafna lill-Parlament u lill istituzzjonijiet l-oħrajn u nittama li aħna jirna xxirna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 Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li l-budget tas-sena 2012 fil-fatt ikun jista' joffri riżultati tajbin ħafna f'dak li għandu x'jaqsam it-tfaddil. Aħna rridu naraw illi anka fl-istituzzjonijiet Ewropej rridu naraw li dan isir dan it-tfaddil. U importanti ħafna illi f'din is-sitwazzjoni ekonomika diffiċli li aħna qegħdin nsibu ruħna fija nibdew minna stess sabiex nippruvaw infadlu nibdew mill-ispejjeż tagħna tal-membri ta' dan il-Parlament anke f'dak li għandu x'jaqsam l-allowances eh, tal-vjaġġar, spejjeż oħrajn il-qu qotjiet oħrajn ta' flus li għandhom jitnaqsu. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna irridu nkunu iktar effiċjenti bla dubju ta' xejn u importanti li aħna mhux biss infadlu iżda ninvestu fl-istess ħin. Ħallibek aħna nkunu nistgħu eh, verament nfadlu fuq perjodu itwal ta' żmien għandna bżonn nkunu iktar innovattivi anke fuq il-livell teknoloġiku din hija importanti ħafna il-kontribut tal-sħobija eh, tal-Kroazja, aħna hemm bżonn illi nkunu nafu li aħna ma nistawx infadlu hemmhekk il-ħaddiema Kroati, il-membri tal-Parlament eh, minna tal-Kroazja, aħna rridu naraw illi eh, jitħallsu bl-istess mod bħalna u għal-raġuni forsi rrid ikollna approċċ daqsxejn differenzjat, rridu naraw li jekk il spejjes aħna nixtiequ naqsuhom f'dak li nixtieq pagi tal-ħaddima tal rridu nitkellmu ma' trade unions. Jiena fil-fatt minnħatijaj naħseb li kun tajjeb li kun hemm kumitat li kun hemm waqaf fejn kun hemm is-Segretarja Ġenerali, il-Kumitat tal-Budget u um, li fil-fatt jiffoka iktar fuq il-Kumitat ta' Tfaddil. Nixtieq ningrazzja daw kollha li pparteċipaw f'din il-ħidma. Grazzi. Grazzi tal iżammejt mal-ħin. Issa l-Onorevoli Gerbrandi. Grazzi tassew, President. Jina u kol nishtiq nir-ringrazzja l-Onorevoli Von tal-ħidma eccellenti tijaw u tal-mod sodisfaċenti ta' kif huwa ħadem ma' Shadows. Għal darboħra, grazzi. Żewġ kellima ta' qabli għall-SND u l-PPE u rew illi xi ħaġa qed issir f'din il-Kamra l-iktar fi rigward tal-budget il-ġdid. Kien diffiċli illi nifrankaw u nfadlu mis-sena l-oħra, imissa nistgħu naraw illi il-Parlament kollu kemm hu huwa lest illi jikkritika l-affarijiet tiegħu. U din tagħmel sens hija loġika il-kriżi qed tippersisti u dak ifisser li rridu nkomplu nifrankaw. Hemm tweġiba waħda Din hija it-trasparenza, neħtieġu aktar trasparenza dan huwa qasam fejn nistgħu naħdmu iktar, nistgħu nagħmlu iktar. Parti mill-rapport ta' Von huwa dwar investigazzjoni tal-budget tagħna stess u naraw fejn aħna nistgħu nifrankaw f'din il-kamra is-sena l-oħra din il-plenarja. Ħadmet dwar dan fir rapport tal-kwittanza u sfortunatament il-buro ma reaġixxiex b'mod pożittiv. Giver Hofstad f'Diċembru bat itra l-onorevoli Buzek dwar dan. u għarrit ikun jaf meta ser issir analiżi dwar il-budget Jiena nixtieq nistaqsi l-President attwali biex jekk jogħġbu jindirizza din il-kwistjoni. Issib tarf ta' din il-kwistjoni neħtieġu analiżi tal-linji kollha baġetarji biex bekk inkunu nistaw nażlu, nkunu nistaw nitrattaw l-affarijiet u l-Kumitat dwar il-budgets imbagħad ikun jista' jindirizza din l-analiżi u naraw fejn nistaw nifrankaw biex nikkonkludi. Jiena naqbel mal-linji ġenerali dwar l-frizar ta' linji budgetarji u nittama illi ikonna budget aħjar għal din il-kamra din is-sena. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Ashford għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, President. President, il-gvernijiet nazzjonali madwar l-Ewropa qegħdin jistinkaw biex inaqsu l-ispiża u biex iżommu il-budgets taħt kontroll. Dan huwa l-kompitu tagħna wkoll bħala membri ta' dan il-kam din il-kamra hekk irridu nagħmlu, irridu niskrutinaw il-budgets tal-istituzzjonijiet, irridu ninfurzaw kontrolli rigorużi tal-ispejjeż u hawnhekk għandna l-opportunità biex nuru ta' bilħaq it-mexxija. Nixtieq nagħti l-mertu lis-Segretarju Ġenerali u l-Buro tal-Parlament talli tawna dawn iċ-ċifri realistiċi Nixtieq ngħid ukoll li issa għandna dritt bħala membri ta' din il-Kamra biex nistaqsu lill istituzzjonijiet Ewropej l-oħra biex isegwu dan l-eżempju tagħna. Aħna rridu nitolbu frankar fil-budgets tagħhom u huma jridu juru illi ta' bilħaqem il-valur għal flus. Jina nappoġġa l-appell għall frizar tal-appell ta' rapporter u tafu li hemm ħafna oqsma fejn nixtieq li nagħmlu iktar iżda għalissa Nifraħ li l-Onorevoli Derek Von għal rapport eccellenti tiegħu. Madana kollu hemm tliet punti li nixtieq nagħmel. Għanna il-politika tal-bini. Il-membri ta' din il-Kamra irridu jħarsu bajn aktar kritika fl-maniġjar u il-kontroll tal-bini. Irridu nistennew l-istituzzjonijiet l-oħra jiksbu effiċenzi ikbar permezz taqsim tal-riżorsi. it net l-amministrazzjoni u l-ispejjeż tal-personal. Dan il-Parlament għandu ħares lejn l-istituzzjonijiet u jitlobhom biex ikun hemm tnaqqis fl-ispejjeż. Wasal iż-żmien illi naraw ma l-livelli tal-istaff tal-personal, il-pensjoni tal-personal niżguraw illi jkunu aġġornati, relevanti u jirrappreżentaw valur għal flus ta' min ħalla 16 fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar net mhux possibbli illi jkollna dawn id-dibattiti il minna dan id-dibattitu minna ma niddiskutu il-żewġ sedi tal-parlament. Aħna qegħdin nappellaw biex is-sede parlamentari tinżam taħt reviżjoni. Ma nistawx niddefendu il-fatt illi din il-Kamra dejjem qed tippromuovi l-effiċenza, l-frankar fost il vernijiet fost in-nies tal-Ewropa u aħna nibqgħu għaddejjem din il-prattika taħela. Għalhekk nirrakkomanda li rapporter u lil din il-Kamra illi Biex din l-istituzzjoni tkun waħda kredibli, aħna dan id-dibattitu namluħ u dan id-dibattitu għanna bżonnu issa. Grazzi. L-Onorevoli Portax għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President, il-linji gwida ġenerali għal budget li jmiss ta' din il-Kamra edin naraw illi fihom jispikka it is u dan qed joħodna fid-direzzjoni tajba. Kien hemm proposta illi ser naqra issa li tgħid illi l-Parlament Ewropew irid ikompli jkopera mal-Kunsill Kummissjoni biex jifriża il salarji tal-membri parlamentari Ewropej e kif ġi kif ingħad fil-2012. Dan huwa raġonevoli u m'għandniex neskluduh mid-dibattitu għaliex ġie esklus. Irridu naraw l-istatut tal-membri iżda fl-istess waqt nistaw namlu din il-miżura. Jekk mhux ser namlu xi ħaġa bħal din, mhux ser nirnexxu u ma nistawx inwaqfu lill MEPs milli jgħidu dak li jridu dwar is-salarju tagħhom stess. Din hija xi ħaġa illi ser tikseb attenzjoni lil lin minn dan il-Parlament. Din il-proposta għandha ħafna ħbieb u aħna ma neħtiġux aktar edewa fl-Ewropa. Grazzi ħafna Sinjura Andrassa issa. President, f'nofs din il-kriżi fejn l-Ewropea qed titlob li jkun hemm naqis fil-budgets fl-Istati Membri, Dan qed iwassal għal tkabbir fl-inflazzjoni, laqas nistgħu naqblu xinira ta' inflazzjoni, imma jekk kiex wieħed fil-mija u 3% il-fattu li din il-burokrazija fl-Unjoni Ewropea diġà ntefħet wis u hemm bżonn illi eh, ikollha naqra dieta. Dan jammonta għal aktar minn żewġ miljun eh, eh, dollaru lira sterlina għal kull MEP dan kiber 160% f'dawn l-aħħar erba' snin. Rridu nraw kif ħanevitaw dawn l-ispejjeż. Fl-istorja ta' dan il-Parlament rajna li kien hemm spejjeż żejda ta' 50 miljun euro u żejda ta' 15 miljun fis-sena. Hemm bżonn li naraw kif se nibdlu dan il-proġett. Il-finanzjamenti għal dan il-partiti il partiti kiber b-167% f'dawn l-aħħar erba' snin. Ma rridux dawn l-appoġġ kollu mill-qal tal-partiti aħna niġu eletti mill-partiti tagħna f'pajjiżna. David Cameron qed jitlob għal friżar imma li għandna bżonn naħseb tnaqqis kbir f'dan il-baġit tal-Parlament u naħseb anke fil-budget kollu tal-Unjoni Ewropea tal-inqas 10 fil-mija tas-sena d-dieħla jekk jekk ma jekk maħniex ma dan it-tnaqqis mela qegħdin inkunu ipokriti. Grazzi ħafna, issa minuta u nofs Sinjura Vertman. Grazzi ħafna, Sur President, tal-Istati Membri aħna ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna minħabba li aħna l-kol kemm aħna nippruvaw nfadlu U hemm bżonn li nappoġġaw lill-pajjiżi li eh, verament jisabu f'sitwazzjoni diffiċli u hemm bżonn li eh, nappoġġaw ukoll dawk li ċatinti li qegħdin eh, sofru minħabba mżur ta' austerità. U jiena naħseb li nistgħu nfadlu iktar jekk aħna ħantejbu l-mod istituzzjonali ta' kif aħna naħdmu u naraw li l-ġestjoni timxi aħjar. Naħseb li f'kull miżura ta' tfaddil hemm ċertu oqsma fejn hemm bżonn li nerġgħu nanalizzaw daqsxejn iktar. Il-ħarsien tal-ambjent pereżempju, bżonn li jkollna politika tal-ħarsien tal-ambjent f'kull qasam politiku l-istituzzjonijiet stess għandhom jagħtu eżempju għall-Ewropa kollha u tinist Tini net, f'dak li xaqsam servizzi ta' traduzzjoni u interpretazzjoni. Is-sena li għaddiet diġà kien hemm ċertu miżuri ta' tfaddil iżda dawn ma jistawx ikun iktar bħal dan. Aħna qegħdin naraw li eh, dawn is-servizzi ma importanti għal 500 miljun ċittadin Ewropew. U dawn iċ-ċittadini għandhom id-dritt li fil-fatt ikun jistgħu jsegwu diskussjoni diskussjonijiet tagħna bil-lingwi tagħhom. it trasparenza fil-proċessi demokratiċi ma jistax isir budget minajr budget għall interpretazzjoni traduzzjoni le jiena naħseb l-importanti li aħna infakru fuq dawn il-punti tant importanti. Příspěvek a za dodržení času a nyní slovo na tři. Grazie ħafna. Anke tal-eżamajt mal-ħin tijak issa 3 minuti is-sur Garika Paledo. Grazie ħafna, Sur President. Il-budget huwa ċiklu u kull eh, rapporter tal-budget fil-Parlament u fl sozzjonijiet l-oħra jippruvaw jilħu bilanċ bejn l-interess tal-istati tal-membri, is-sensittività ta' dak li jkunu parti minn l-istituzzjoni u l-bżonnijiet tal-amministrazzjoni. Jekk nħarsu għajn il-budget tal-Parlament, nixtieq nibda billi ngħid illi il-budget mid-dera jaħdem tajjeb u li ħafna mill mill eh, affarijiet għandna fil-budget qed jaħdmu tajjeb sissa. Għandna il-problemi fl istat membri għandna wkoll il-multilingualizmu li qed dejjem tikber, għandna mit eh, membru parlamentari, dan kollu jfisser li għandna bżonn budget ikbar. Però apparti il-bżonnijiet, apparti il-neċessajiet, neċessitajiet, jekk il-budget huwiex sostenibbli fuq pjan eh, fit-tul u pjan medju, speċjalment f'dan il-kriżi. Kanna diskussjonijiet mal segretarjat ġenerali jiena qatt ma rajt daqshekk eh, bil bejn il-partiti differenti jrid jkun hemm aktar simplifikazzjoni dak li qal Survan u anke hemm ix-xewqa illi jkun hemm tnaqqis ukoll mingħajr ma npoġġu eh, ma npoġġu friskju s-servizzi tal-Parlament. Idu niżguraw illi liġijiet illi jgħaddu ikunu ta' kwalità tajba dak li huwa li pretendu minn għandna il-ċittadini. Il-Kumitat tal-Baġit jixtieq il-Kummissjoni biex ikollha Zieda ta' inqas minn 2% fl-sena 2013. Il-buro qed jimmira għal tkabbir ta' 3%. Matul il proċetura tal-budget nistaw forsi insibu eh, bil u nsabċert illi kollegi tagħna ser ġaraw, eh, jindunaw li ikun tajjeb li jekk nipruvaw insibu dan il-bilanċ. Grazzi ħafna issa s-sur Vladimir Manka għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, il-rapporter għal fejn il-Parlament jista' eh, jiffranka l-flus wera u koll fejn jista' jkollna xogħol aktar effiċjenti. Jiena kont il-rapporter għal budget fil-2010 u kell opportunità li niddiskuti dan il-kwistjonijiet ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet differenti u diretturi ġenerali tal-Parlament Ewropew. Aħna identifikajna ċertu ineffiċjenti u frankajna miljuni tal-euro Imbagħad konna fastarna rapport li ġie approvat f'din il-Kamra. Din ir-rapport qal illi li għandna bżonn huwa li kollna awditjar intern u li dan l-awditjar ser jibda fil-Direttur Ġenerali tal-Infrastruttura u Loġistika u anke fis-Sigurtà. Eventwalment però ma mniex awditjar estern imma biss awditjar intern minn entità interna stess Ma jekk ma jekk kana qodu nawditaw li nafusna ma ħad identifikaw l-ineffiċenzi li għanna. Jena eh, nġestjona reġjun illi għandu għandu impjegati daqs il-Parlament Ewropew aħna tlifna 20% mitħol tagħna u mingħajr analiżi u miżuri u deċiżjonijiet ma konniex żgur li ma kienx irna xxilna eh, nlaħqu bil naħdmu bil-flus u rizorsi li kellna. Nasab li għamilna passi effiċenti, pro għanna nitalmu kol mill-Orti Ewropea tal-Auditjar illi għanna nipermettu l-audituri esterni biex jagħmlu xogħolhom u biex jitejbu l-effiċenza tal-operat tagħna. Dan forsi jista' jwassal għal bidliet strutturali u mbagħad permezz ta' dan nkunu nsu nifrankaw miljuni tal-ewro. Grazzi ħafna tad-diskors tiegħek. Issa l-minuta nofs u nofs sur Haglund. Grazzi sur President ippermettili. Nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol siwi tiegħu u naf li sensibu bil anke speċjalment f'dan il-żmien ekonomiku daqshekk diffiċli. Sura Brande eh, deskriva x'inhu l-pożizzjoni tal-Parlament tal-Partit tagħna. Aħna qed l-ispejjeż kollha tagħna biex nippruvaw insi nifrankaw il-flus. Irridu nibqgħu mexxin f'dan f'din it-triq u aħna wkoll nixtiequ li li konna auditjar estern palma suġġerixxa l-kollega tagħna kollega iħor tagħna kien kien ukoll għamel biċċa xogħol tajba li jipprova jsib l li hemm franka l-flus minnhom. U bdejna aħna nsegwu il-pariri li kienu taw wara l-xogħol tagħhom. Ser nivutaw ukoll fuq l-emenda bħalma għattu qabel din hija xi ħaġa simbolika mija wkoll xi ħaġa ekonomika. Din F'dan iż-żmien ta' awsterità huwa importanti li l-kollegi tagħna jkunu jistgħu jieħdu pożizzjoni fuq din il-kwistjoni u għalhekk il-membri tal-partit tagħna eh, firmaw għal din l-emenda. Naħseb li mexjin tajjeb eh, nibqgħu mexjin dan il-passi u nidru isbaħ fajnejn in-nies jekk nibqgħu sejrin hekk. Grazzi ħafna issa għal minuta waħda biss is-Sur Vandalen. Grazzi ħafna Sur President. Il-Stati membri ta' għajmu eh, mistoqsijiet u għandhom raġun. L-istituzzjonijiet ħafna drabi qegħdin jitolbu ħafna aktar flus u jonfu aktar flus. Issa qegħdin inkissu di tradizzjoni u naħseb li din hija xi ħaġa eċċellenti. Grazzi ħafna u proset il-kollegi tagħna li naxxilhom jagħmlu dan. Hemm grupp ta' ħidma Minix daqsek eh, ma naqbilx wis li għanna kolna rapport minn eh, entita' interna, imma minn entita' esterna rridu nħarsu lejn il-budget u l-limitajiet tijaw u nħdu responsabilta għal kif inqasmu. Rridu nerfaw responsabilta u trasparenza l-fizzar tal-budget, l-imti tal-budget tal-2013, hemm ukoll riserva għal-2012 u jiena nixtieq ngħid li kuntent ħafna fuq dak li qal ir-rapporter fuq dan. Grazzi ħafna issa is-sur Grazzi President, eżis kollegi. F'dan ir-rapport nitkellmu dwar tnaqis tal-ħela minnaħa tal-Parlament Ewropew, iżda ma nitkellmux dwar dak li huwa il-veru propju ħela li aħna l-koll nafu xinu li konna żewġ postijiet tal-parlament jiswa 200 miljun fis-sena. U dan iwassal għal biljun euro. Jiena naħseb illi jekk iċ-ċittadini Ewropej ikunu jafu x'in is sitwazzjoni jiġru warajna u jattakkawna. Jiena ressaqt emenda dwar dan illi se nifutaw dwar għada u Din sabet l-appost tal-gruppi politiċi kollha ejjew naraw jirnexxinniex għadha nibatu sinjal b'saħħtu f'din id-direzzjoni. Il-Presidenza Daniża diġà esprimit kontra din is-sede doppja u jiena wkoll tlab dan il-President il-Prim Ministru Monti illi ma weġibnix. Ma nistawx noqogħdu għal dan ir rikat ta' skandlu min-naħa ta' Franza, grazzi. Mr. Hartong. Issa għal minuta u nofs is-sur Hartong. President, fl-Olanda aħna najdu illi marridux naħdmu bil-klim imma bil-fatti. Sissa smajna biss paroli u lebda, marajna lebda azzjoni. Qegħdin nifrizaw il-limiti tal-budget tagħna u din hija xi ħaġa stramba x'issanna aktar responsabiltajiet u l-budget ser jiswa l-ċittadini tagħna biljuni tal-euro. Irrid ikollna riforma ta' kif eh, norganizzaw tal-organizzazzjonijiet tagħna, il-Kumitat ta' Reġuni intalab li jagħmel dan imma m'għamlu xejn. L-istituzzjonijiet qegħdin nappellawhom biex jifrankaw il-flus, imma l-Qorti tal-Ġustizzja m'għandha l fejn tagħmel xejn biex tifranka l-flus Kien hemm eh, ifriżar tal-budget qabel pereżempju fuq il-vjaġġar u l-bqija, imma hemm bżonn li nagħmlu ifrankar bis-serjetà. Pereżempju, dar tal-istorja qed tiswina 75 miljun euro. Ejja nwaqfu grupp ta' ħidma din hija xi ħaġa li di kollha wasal iż-żmien issa illi l-Unjoni Ewropea ma tħares lejn idejat idejat soċjalisti imma tħares lejn iċ-ċittadini għaliex iċ-ċittadini tagħna issa qed jixbaw. Grazzi ħafna issa għal żewġ minuti Sir Fernandez. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi. L-ewwel net jiena nixtieq nifraħ u nawgura l-isbaħ xewqat l-rapporter għal xogħol eċċellenti li jagħmel huwa tajjeb li nħarsu lejn l-istatistika biex inkunu nafu fejn qegħdin. Il-budget huwa ta' 129 miljun euro eh, f'pagamenti wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku tal-Ewropa. Il-budget ta' 27 stati membru huwa 44 darbiet akbar mill-budget tal-Unjoni. Dak huwa wkoll figura interessanti bejn l-2010 u l-2000 bejn l-2000 u l-2010 l-budget żied 62% eh, f'dan il-perjodu kellna wkoll eh, daħlu aktar stati membri. Il-budget Ewropew qatt ma kellu dejn eh, ikopri l-investimenti, l-investimenti kollha, l-finanzjament tal-istituzzjonijiet, l-ispejjeż amministrattivi u tal-Parlament Ewropew jammontaw biss għal wieħed fil-mija tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-figuri mhux qed ngħid illi m'għandniex inkunu stretti, però rridu nimxu ma' ċertu prinċipi, rridu nkunu ekonomiċi u effiċenti. Irridu nkomplu eh, nkunu ekonomiċi u effiċenti. rridu ikollna ġestjoni finanzarja tajba u anke meta nfasslu dan il-budget u l-budget amministrattiv amministrativ tal-Parlament Ewropew ta' din is-sena. Irrid ikoll nkunu strettika nista' jkun Pero fl-istess ħin irridu nkunu, irridu nizguraw li konna rizorsi kollha neċessarji disponibbli biex ikun jista' jaħdem tajjeb il-Parlament. Irridu wkoll e, nizguraw li konna leġislazzjoni adattata biex naħdmu. Imma naħseb li meċin fitri it-tajba. Issa naddu l-kalima li jmiss gara Zabal Rubal. Grazzi, Sur President, nixtieq nibda billi nifraħ l Survan għal biċa' xogħol tajba li jagħmel tagħna l gwida għal budget tal-Parlament Ewropew illi jimxi fiħdan ix-xogħol li beda f'xi snin qabel f'din il-Kamra u li jekk maġġoranza tagħkom tiftakar il-budget tal-Parlament Ewropew jammonta għal wieħed fil-mija tal-budget totali tal-Unjoni Ewropea u anke jekk qed titkellmu fuq budget li huwa naqas ma naħsibx illi m'għandniex nieħdu miżuri biex innaqsu l-ispejjeż tagħna f'din il-Kamra. Fil-diskussjoni tal-budget tal-2013 il-riżoluzzjoni tal-budget hija li nagħtu l l-inju gwida għall budget u se nkunu qegħdin naħdmu f'dawn il-linjigwi fuq dawn il-linjigwi ta' fix-xhur li ġejjin il-prijoritajiet tagħna fl-2013 se jkunu bbażati fuq responsabilità baġetarja jridu jkollna inqas spejjeż mingħajr ma nimminaw il-ġestjoni tajba ta', ta dan il-Parlament. L-istati membri jridu irridu jagħmlu sforz ukoll biex eh, biex jaħadmu tajb il-budget tagħhom. L-MPs iridu wkoll jagħmlu sforz biex inaqsu l-ispejjeż ta' vjaġġar tagħhom u anke f'dak għandu x'jaqsam ma' allowances nixtiequ li dawn jiġu friżati sa tmiem il-leġislatura jridu li jkun hemm eh, frankar tal-flus fuq pjan medju pjan fit-tul għalhekk nixtiequ li jkun hemm tliet tipi ta' azzjonijiet. Rridu li jkun hemm evalwazzjoni indipendenti tal-budget tagħna, tieni nixtieq ukoll li noħolqu grupp ta' ħidma fih dan il-Parlament illi ħares lejn miżuri li jistgħu jittieħdu u tlabna l-Sekretarjat biex jagħtina analiżi u nħarsu lejn xi spejjeż żejda eh, fil-budget. Ir-riformi jistgħu jgħinuna biex ikollna ġestjoni finanzjarja aħjar ta' din il-Kamra. Grazzi ħafna issa għal minuta u nofs is-Sinjura Jensen. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena wkoll nixtieq ngħid li u dispjaċira li li mhux possibbli għalina li nintroduċu l-aktar ħaġa ovvja għal aktar effiċjenza fix-xogħol illi nagħmlu. Jiġifieri illi inwaqfu din il-vjaġġar żejjed inqogħdu niġu Strasburgu u nħallu din dan il-bini għal istituzzjoni Ewropea oħra. Din mhix deċiżjoni li rridu nħdu aħna. Dan rridu nħalluh fidejn eh, rridu jiddeċidu għalija il-mexxej tal istati membri aħna nemmen illi għanna kollna xogħol aktar effiċjenti rridu naraw ser nagħmlu biex nkomplu nifrankaw. Imma biex nifrankaw u l-effiċjenti m'għandhomx m'għandniex introduċuhom biex askapitu tal-multilingwiżmu li għandna fil-Parlament. Tajjeb li jekk nistgħu nsib soluzzjonijiet tekniċi biex nifrankaw il-flus u nipproduċu servizzi aħjar fil-dak fit-traduzzjoni, imma il-multilingwiżmu m'għandux m'għandniex nabbandonaw. Nixtieq ningrazzja Sur Gowen għal riżultat li kiseb fix-xogħol li jagħmel biex friża l-ispejjeż parlamentari. Però rridu nenfasizzaw il-fatt ukoll li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għandhom jippruvaw ikunu effiċjenti kemm jista' jkun dan japplika wkoll għall-qorti, għall-Kunsill, għall-Ekosok u għall-Kumitat tar-Reġuni. It-kabbir it dħul tal-Kroazja, sobja tal-Kroazja jista wkoll jgħin għal żieda f'dawn l-ispejjeż u naraw kif nistgħu nkunu aktar effiċenti. Grazzi ħafna issa Sur Fox għal minuta. Grazzi ħafna Sur President, nixtieq nirringrazzja l Sur Derek Vorn għax xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport. Jiena nappoġġja l-appell tiegħu li nifriżaw l-ispejjeż fil-2013. Din naħseb l-ewwel darba għal xi ħadd fil-partat laburista fl-Renju Unit dawn ma jappoġġawx il-kontinent ma tappoġġax dawn it-tip ta' mendi u jħallu il-pajis fi problemi kbar. Il-frizzar fil-budget ser jilħaq l-aspettativi ta' ċittadini. Sena wara l-oħra, dan għandu jisir sena wara l-oħra, sabba snin li ġejjin. Għanna per eżempju, n-naħħu għanna n-naħħu l-ekosok u l-Kumitat tar-Raġuni Dan jifranka l-flus lil dawk li ħalsu t-taxxa u nevitaw kol ħafna burokrazija. U kol nifsaw nifrankaw il-flus illi il-parlament ikun f'post wieħed u ma nibqawx noqogħdu nivjaġġaw bejn Brussell u Strasburgu. Għandna austerità f'pajjiż tagħna u għalhekk inħeġġeġ l-istati membri biex jappoġġaw dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa għal żewġ minuti is-Sinjura Matera. Grazzi President, kollegi. Il-kuntest ekonomiku finanzjarju diffiċli li għaddej minnu dak internazzjonali in-nuqqas ta' gvernanza b'saħħitha Ewropea u rewna x'inhuma id-djufijiet tal-istati membri individwali li ħafna minnhom qegħdin jitolbu għal sakrifiċċji kbar li ċittadini tagħhom biex jippruvaw jevitaw perjodu ta' problemi soċjali u ekonomiċi li qatt ma rajna bħalu qabel irridu nagħtu definizzjoni tal-linja linji gwida u dan għandna nagħmluh permezz tal-frankar u disċiplina baġetarja. u għafwaqtu l-appell biex inżommu l-ispiża li ħabbar il-Kummissarju Lewandowski li propona livell massimu ta' 1.9 fil-mija fi żieda tal-ispejjeż amministrattivi tal-Kummissjoni. Dan huwa simili għall-inflazzjoni li hija prevista għall-2013 il-Parlament irid isegwi l-istess linja permezz ta' friżar tal-ispejjeż amministrativi tiegħu u l-proġetti kollha tal-bini. Minajr ma jaqa fit-tentazzjoni illi jappoġġa emendi li appellaw għal poplu. Mhux ser ikun faċli nwieġbu għall attakki illi min, ta' min ma jemminx fl-Ewropa u tila fil fiduċja fl-Ewropa. Il-budget tal-Unjoni Ewropea jirrappreżenta 2% tal-infiq pubbliku totali Ewropew. U għarek irridu nuru il-budget tal-Unjoni Ewropea ta' bilħa jista' jagħti valur miżjud lill-ispiża lill nefqa pubblika nazzjonali. Jappoġġa jintegra l-investimenti li huma il-bażi ta' riċetta biex aħna nkunu ta' bilħaq nistgħu noħorġu minn din il-kriżi li għaddejjem minna. Natu risposta b'saħħitha permezz ta' politika li ammirata tkabbir dan jirrappreżenta l-antana u juri li hemm kredibilità għas-sena finanzjarja 2013. Grazzi President, nixtieq għal darbohra nifraħ lil kollega Von. Just now for three. Grazzi ħafna s-saqal 3 minuti għanna sur ferm. Grazzi ħafna sur President. U grazzi speċjali lil Derek Won il-rapporter minħabba illi għamel verament xogħol siwi ħafna u kreattiv ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-ħidma tal-Parlamentu tal-istituzzjonijiet jiena nixtieq ngħid ukoll illi fil-fatt huwa ħeġġeġ il-parteċipazzjoni u involva wkoll l-istituzzjonijiet l-oħrajn li huwa importanti ħafna l-parteċipazzjoni taħħam ħalli verament aħna nistgħu nilqu ftehim li jkun effettiv. U t attitudni ġdida hekk minħabba il-budget tal-Parlament kien ilu jiżdied minn sena għal sena iżda issa għandna attitudni differenti ġifieri aħna nixtiequ nifriżaw il-budget il-flok nintroduċu iktar miżuri ta' frankar u tfaddil f'ħafna mill-loqsma politiċi. Aħna rridu naraw li nkun iktar effiċenti u naraw kemm qed inqumu aħna il-membri lil din l-istituzzjoni. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna wkoll li jinżamm xi tip ta' rekord jekk aħna nħarsu lejn iċ-ċifri. Aħna naraw illi kellna 20% fil-fatt tal-budget li tintefaq għal għanijiet amministrativi u issa dan etnaqqas u frankajna fil-fat kważi xi 17 miljun euro. Iżda aħna m'għandniex biss nippruvaw nagħmlu tnaqqis, irridu naraw li nħarsu l-qudiem ħalli nkunu iktar effiċenti, nkunu iktar moderni fil-ħidma tagħna, nkunu iktar ekonomiċi u dan huwa biss il-bidu ta' dan il-proċess. U dan nistgħu nagħmlu aħna billi aħna naraw illi nkunu nistgħu l leġiżlazzjoni fuq din it-tip ta' ħidma, però għandna bżonn ta' sforzi leġislattiv ukoll sabiex nappoġġaw dan kollu. Jiena kuntent li qed nara li aħna fil-fatt irnexxina niftehmu fuq il-fatt li rridu noħolqu grupp ta' ħidma fiħdan dan il-Parlament. Ħalli fih ikun hemm ukoll anke esperti minn barra l-Parlament, ħalli pruvaw nitalmu min-naħa tagħhom dwar kif aħna nistgħu nżommu iktar il-ħidma tagħna iżda billi nkunu iktar effiċenti billi anka namministraw l-ħidma tagħna b'mod ħafna iktar tajb imbagħad nastgħu naħsbu fuq affarijiet oħra bħal interpretazzjoni, traduzzjoni, eċetera. Dawn huma qosma' fejn aħna nistgħu nitalmu mill-ġestjoni ta' parlamenti oħrajn. Dan il-parlament għandu ċertu space li ma jistgħux eh, jitqablu ma' parlamenti oħrajn. Per eżempju, l-spejjeż ta' vjaġġar u spejjeż ta' traduzzjoni interpretazzjoni, iżda aħna għandna parlament internazzjonali u Ewropew għalhekk dawn l-ispejjeż jedin hemmhekk jiena eh, demokrat soċjali żvediż u aħna naħsbu illi għandna jekk aħna nixtiequ nkunu rispettati miċ-ċittadini tagħna dawk li qed iħallsu taxxa ma nistgħux nibqgħu niċċaqalqu ta' kull xahar minn Brussell Strasburg. Għal din raġuni verament napprova illi dawk l-istati membri jixtiequ illi naqsu l-budget tal-Unjoni Ewropea jpoġġu dan il-punt fuq l-aġenda tad-diskussjoni. Grazzi ħafna Sur Rubik issa, grazzi ħafna Sur President. Jiena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja li aħna eh, jista' jkollna dan il-punt fuq l-aġenda tad-diskussjoni tagħna. Jiena naħseb illi f'dak li għandu x'jaqsam il-bini Strasburgu nbnew ħafna pontijiet fl-Ewropa, jirrappreżenta belt tal-ħelsien u hawnhekk Schumann fil-fatt kien hemm sabiex waqaf l-Unjoni Ewropea għal din raġuni din hija bażi tajba għal ġejjini. Aħna hawnhekk qegħdin ninħaddu wkoll il-kultura Ewropea u rridu nkunu kburin b'din il-belt u naħseb illi hawnhekk għandna nibnu studju anka għal-parlament minħabba li hawnhekk l-Ewropa tista' tiltaqa'. U fuq it-tieni emenda aħna din nitkellmu fuq it-tieni eh, sit, uh, eh, eh, li għanna jkollna fil-fat bini wieħed, tista' l-bini uniku tagħna huwa ta' Strasburgu, aħna dan għandna nżommuh. U jekk l-emenda numru 4 fil-fat naraw dwar dar tal-istorja Ewropea, naħseb li dan huwa importanti ħalli nuraw kemm huwa importanti u nuru l izzazah kemm huwa importanti kumu prezzjus prezzjuż il-paċi li aħna din ngħixu fiha aħna eh, verament edin naraw li għanna iktar minn miljon persuna li qed jiġu iżuru din id-dar tal-kultura u storja Ewropea. Hemm ħafna nies li jixtiequ jkunu jafu kif żviluppat l-istorja fl-Ewropa. Din raġuni għandna bżonn ta' eh, partit b'saħħtu Ewropew bżgħu li nibqgħu flimkien, nibqgħu maqudin, nibqgħu kontra eh, l-egoizmu tal-istati nazzjonali. Għandna bżonn ta' Ewropa Unjoni Ewropea b'saħħitha għal din raġuni għandna bżonn ta' partiti b'saħħithom għal din raġuni dawn iridu jkunu wkoll iffinanzjati. U jekk aħna aħna għawek kena naħtu ħarsa wkoll lejn emenda numru 6 fuq rappreżentazzjoni iva anke dawk illi qegħdin iżuru il-parlament għandhom id-dritt illi jkunu eh, kollom ċertu kura u għek f'din eh, il-kamra u f'din l-istituzzjoni. Għal din l-votazzjoni ta' għada hija importanti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna, issa għandna żewġ minuti għas-sur Stavrakakis. Grazzi ħafna, Sur President, l għannet nishtiqnejt proset l-rapporter, u ingrazzi ħafna ta' xol eccellenti li għamil. Għadar boħra ħna din nerġaw nitkelmu fuq l-fat li ħna din nistabilixxu l-linji gwida u għadar boħra għed naraw illi din diskussjoni għedha ssir fil-sfond tal-krizi ekonomika illi għedha verament għeddet il- l-istituzzjonijiet Ewropej u veru illi din l-istituzzjoni Ewropej hemm bżonn li timplementa eh, anke miżuri ta' austerità kif qed jagħmlu bosta stati membri. Jiena naħseb illi il-rapporter jirrappreżenta opinjoni illi jiena nista' nappoġġa hemm bżonn nifukaw jgħidu fuq il-prioritajiet hemm bżonn illi naraw x'ruma l-ispejjeż eżattament ħalli verament aħna nistgħu jkun l-aħjar benefiċċju mill-ispejjeż tagħna. Jiena nixtieq illi bħal rapporter ngħid illi it-tfaddil fuq il-budget irrid jifoka wkoll li hemm ċertu obbligi li huma vinkolanti. Pereżempju, f'dak li nixaqsam mis subija tal-Kroazja, importanti li jkun hemm amministrazzjoni effiċjenti kemm jista' jkun. Ħalli aħna nkunu nistgħu verament rispettaw id-dispożizzjoni tat-Trattat ta' Lisbona. Ringrazzjak. Grazzi ħafna sanna xon kelli kjoġbok. Grazzi ħafna Sur President Parker kellima l-oħrajn jiena nixtieq. Nirringrazzja l-Sur Von għax xogħol eċċellenti li għamel hawnhekk fuq dan ix-xogħol daqshekk diffiċli. Huwa naturali illi il-mezz tax-xandir ħajħarsu lejn l-ispejjeż tal-politiċi tal-attivitajiet tagħhom din mhix xi ħaġa ħażina wa tajjeb li anke aħna stess naraw x'flima sitwazzjoni ninsabu għad raġuni ma naħsibx illi hemm xi ħaġa kontra suġġeriment illi għandna jkollna awdituri esterni illi janalizzaw l-attivitajiet tagħna. Naħseb li dan jkun pass fid-direzzjoni tajba iżda jagħmilha aktar faċli għalina sabiex aħna niddefendu l-ispejjeż tagħna. U jiena naħseb ukoll illi fil-fatt dan jista' jwassal għal iktar tfaddil mingħajr ma jkun hemm impatt. Jiena naħseb ukoll li din hija xi ħaġa li hija kwistjoni importanti u l-fatt illi hawnhekk fi Strasburgu aħna niltaqgħu darba fix-xahar din hija xi ħaġa illi iċ-ċittadini ma jifhmuhiex. U allura hemm bżonn iva illi aħna niddiskutu fuq dan il-punt u naraw kif forsi nistgħu niftehmu ma' Strasburgu ma' Franċiżi dwar kif aħna nistgħu ntejbu l-effiċenza tal-ħidma tagħna. U anke dan il-kumitati anċillari, il-kumitati l-oħrajn li huma wkoll msieħba mal istituzzjonijiet tagħna bħal kumitat tar reġuni kumitati oħrajn. Ġifri jiena nalizzaw il-ħidma tagħna l-kol, grazzi. Grazzi, sur xon kelli taċċetta mistoqsija bil-karta blu naħat sur Rubik, kif jogħġbok sur Rubik? Iva, grazzi ħafna sur Kelly, għaziz kollega, jen nixtieq ningrazzjak minħabba li inti tkellem ukoll fuq l-ispejjeż tal-membri ta' din il-Parlament. Inti taħseb illi dawn il-membri ta' dan il-Parlament li qed jippruvaw inaqsu l-ispejjeż illi kull membru għandu jkun responsabbli hu stess jew kell għandu jkun hemm limitu illi eh, u jkun jista' jiddeċidi pereżempju kemm ħajhom fuq għal ċertu eh, allowances u għal eh, sabiex ikun jista' jagħmel xogħlu jew xogħol sew. U naraw kemm pereżempju flus jistgħu jintefqu għall anijiet tal-għajnuna tal-foqra pereżempju Ridu naraw u nuru eżattament aħna rridu niddekjaraw eżattament eh, fejn qed jintefqu l-allowances. Titaħseb li dan jista' jsib inizjattiva propja minna tal-membri? Grazzi ħafna Sur Rubik, iva jiena naħseb li huwa fidejn il-membri li għandhom jaraw x'għandu jisir f'dan il-qasam iżda jiena naħseb illi il-punt li konna awdituri esterni jista' jenna sabiex aħna naraw l-affarijiet li għanna aħna stess li jisajrin ħażin. Shakespeare stess għal li huwa diffiċli naraw il-problemi li għedin fajnejna stess u għallura naħseb li huwa importanti li jkollna xi ħadd minn barra ħalli jista' jgħinna sabiex nutu l-passi li huma meħtieġa. Grazzi ħafna. Issa grazzi issa naddu għal l-onorevi Oleni Olenichak. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq li ningrazzja l-rapport l-rapporter tal-rapport illi prezentalna l-lum wara tħul fis-set ta' trattat tal-Lisbona aħna rridu nħabtu wiċna dawn l-isfidi ġodda. Il-kwalità tax-xogħol tagħna fil-fatt jiddependi fuq eh, Eh, fuq jiddependi l-ġejjin ta' ċittadini tagħna. Aħna tkellimna u ftemna fuq il-pak, fuq il-politika ta' koeżjoni u aħna attivi wkoll fuq bosta oħra politiċi, rridu nkunu professjonisti u rridu ikollna wkoll eh, appoġġ tajjeb anke min-naħa tal-Amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew u l-ħaddiema tal-Kummissjoni kif ukoll ħaddiema tagħna stess. Għal din raġuni għandna bżonn ta' riżorsi Eh, xirqa u mannix niprofaw nekonomizzaw fuq il-kwalità tax-xogħol tagħna, però aħna ninsabu fi kriżi ekonomika fl-Unjoni Ewropea din raġuni rridu nkunu u nofru solidarjetà ma ċittadini ta' pajjiżi li qegħdin ibatu, jent naħseb fil-Grigi pereżempju, nies oħrajn qed ibatu, ġifieri jiena nappoġġa li friżar tal-baġġett tal-Parlament Ewropew. Però lina naħseb li fl-istess aħna rridu nisqu fuq soluzzjonijiet iktar effettivi. Illum issemma wkoll il- il-fatt li aħna niltaqgħu darba fi xar fi Strasburg din hija xi ħaġa li aħna nitkellmu fuqha kuljum qas aħna ma nifhmuha ħseb wara ċittadini miljuni ta' ċittadini Ewropej li ma jafux għalfejn il-Parlament għandu żewġ binjiet u jiltaqa' darba u darbem. Jiena naħseb illi eh, fil-fatt rridu nitbiedu minn din is-sitwazzjoni li jkollha ninsabu fiha u niddeċidu li konna post wieħed fejn niltaqgħu fi Brussell fejn u jekk nagħmlu hekk aħna żgur li nkunu nistgħu nifrankaw miljuni ta' euro illi illum qegħdin nippruvaw aħna nifrankaw b'tant tbatija. Grazzi. Grazzi ħafna, Iva, jina nixtieq nirringrazzja l-rapporter ta' dan ir rapport però naħseb li dan ir rapport kien kollu għal xejn minħabba illi naħseb nista niġbru fitlet kelmiet illi aħna rridu nifrankaw, nifrankaw u nifrankaw. Rridu nippruvaw nifrankaw il-flus u nibdew minn hawnhekk. Jina nixtieq illi ngħid lis sur Rubik forsi illi bżonn ta' iktar space, però rridu Eh, allura natu l-ispejjeż natu daw il-flus li dawn nis li qasbis jistgħu jmexxu jifrankaw huma stess fuq l-ispejjeż tagħhom. Iva naqbel ma' Sur Rubin, rridu nofqu iva forsi fuq il-Mużew tal- storja Ewropea, dan mhux iffinanzjat mill-Parlament Ewropew. Iżda naħseb illi kun tajjeb li jekk aħna naqsu mill-allowances tagħna, jekk aħna naqsu minn 50% tal-allowances eh, li aħna għandna Jina naħseb illi rridu dejjem nifuka fuq dawn it-tlet kelmiet li frankar, frankar, frankar. Issa naddu għal-proċedura catch the eye. Għanna l-ewwel Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna, Sur President. Minħabba restrizzjonijiet ekonomiċi li bħalissa għanna fl-istati membri tagħna huwa tajjeb li nippruvaw innaqsu l-budget tagħna. L-istituzzjonijiet iridu jkollhom rridu eh, jkunu responsabbli u jkollhom miżuri ta' austerità u jnaqsu l-ispejjeż tal-budget. Jiena naħseb illi fil-fatt l-ispejjeż huwa jikkorrispondi għal 5.8% tal-budget Ewropew. U sabiex aħna nippruvaw nfadlu u franka kemm jista' jkun irridu numru l-linji budgetari kemm jista' jkun effiċenti Fl-istess ħin irridu nanalizzaw il-possibiltajiet li aħna nifrankaw iktar flus billi nimplementaw il-sistema ta' ġestjoni tal-arfin, il-knowledge management system, jiena naħseb illi l-fatt li aħna tinsemmu dawn il-prinċipi li jissemew fil-artiklu 27 tal-regolament finanzjarju dawn huma prinċipi importanti u naħseb li f'dan l-isfond il-budget tal-Parlament Ewropew rrid jirrifletti l-prinċipji ta' effiċenza u effettività. Ningrazzja. The next speaker is Mr. Grazzi l-kellim li Honorevoli l Kozlowski. Dziękuję panie przewodniczący. Uważam, że... Grazzi tassew, President. Jiena naħseb li fil kuntest tal-krizi ekonomika u il-pis marbut mad-dejn sovran huwa ta' bilħaq importanti għal Parlament Ewropew u għal membri tiegħu illi juru responsabilità u dixxilpina budgetarja. F'dan l-ispirtu jiena naqbel ma' rapporter illi fi snin illi ġejjin aħna rridu budget realistiku, irridu azzjonijiet illi ta' bilħaq iwaslu għall ifrankar fuq medda twila ta' żmien, ifriżar tal-linja budgetarja tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tidher soluzzjoni xirqa. Jiena naqbel ukoll illi f'dan il-mandat aħna rridu nillimitaw il-proġetti ta' bini u rridu nżommu biss dawk li qed jiġu implementati issa. Jiena naħseb il-kumitat dwar il-budget u il-buro jirdu jaħdmu flimkien Irdu ndaħlu wkoll bidliet fil-proċedura baġitarja illi iwasslu għal frankar tal-flus. L-Onorevoli Ferreira għal minuta. Grazzi, President, Zgur nistgħu nagħmlu ħafna biex innaqsu u nrażnu l-ispiża tal-istituzzjonijiet Ewropej dan jinkludi l parlament iżda irdu intennu it tħassib li għandna dwar it-ħaris tal-multilingwiżmu f'din il-Kamra bħala prinċipju hemm nuqqasijiet, problemi għas servizzi tal-interpretar u dan jista' jwassal għal problemi biex l-istati, biex il-membri hawnhekk jitkellmu bil-sin tagħhom fil-Kumitat tal-Budget fassanna ċertu emendi illi ġew aċċettati biss setgħu jiġu aċċettati biss bl-Ingliż. Għalhekk hemm problemi f'rigward tal-lingwi nazzjonali tnaqqis fl-interpretazzjoni, fit traduzzjoni jista' wassal biex is-sitwazzjoni tmur għall ma rridux dan it-naqis. Ma rridux eh, naqsu personali li huwa meħtieġ għal din il-kamra. Il-postijiet ta' xogħol tal-interpretazzjoni ta' traduzzjoni jinsabu friskju u dan m'għandux ikun l-Onorevoli Silvestris. Austerita fuq l-infiq amministrativ investiment biex nappoġġaw it-kabbir sur President dawn huma dan huwa l-kliem ewlieni għal dawn il-linji gwida tal-budget 2013. Nixtieq nirringrazzja l-kollega Von għal ħidma tiegħu kien hemm klima ta' kooperazzjoni kbira. F'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika irridu illi l-Ewropa issemma leħina. Neħtieġu aktar Ewropa, neħtieġu gvernanza Ewropea b'saħħitha. L-Ewropa tittaqdi dmira wkoll biswit l-istati membri trid tgħid liċ-ċittadini kollha permess tal-Istati membri x'inhi il-preżenza tal-Ewropa fejn qed tappoġġa tkabbir qed nagħmlu ċertu għażliet ta' budget u dan qed nagħmluh fid-dawl tal-istrateġija ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri individwali dwar it-tnaqqis issa. Jiena naħseb il llum jew għada irridu nagħmlu wkoll it-tnaqqis ta' tnaqqis. Dak il qegħdin jistennew iċ-ċittadini u dak illi forsi jekk ma nagħmluhx l-ispirtu tal-Europa fl-Istati membri ser jibqa' baxx ħafna. u Huwa diffiċli li nispjegaw li ċittadini tagħna għaliex għandna żewġ postijiet fejn jiltaqa' l-Parlament. Grazzi. L-Onorevoli Sinclair. Nixtieq nirringrazzja u nifraħ li l-Onorevoli Von għar-rapport tiegħu u nifraħ l ukoll tal-li huwa sar il-kien kienu tal-seklu 21. F'nofs il-kriżi ekonomika u dawn l-isforzi ta' konsolidazzjoni tal-budget l-Unjoni Ewropea ma rriditx li tagħmel affarijiet li għamlu sens, ma rriditx li twaqqaf in-nefqa. Ridet illi tifriża, aħna rridu nirtiraw in-nefqa u nifrankaw flejjes ta' minħallas it-taxxa għandna bżonn ta' valwazzjoni indipendenti allowances ta' kuljum ta' 340 euro. Jiena qed nara persuni li jiġu hawnhekk jiffirmaw il-ġimgħa fi Strasburgu meta m'hemmx xogħol qed jisirqu il-flus ta' minħalla 16 dan għandu jieqaf l-allowances tal-uffiċċju wkoll. Qegħdin naraw li dawn għandhom ikunu design fil-mija li jkun hemm riċevuti tagħhom il-dar tal-istorja Ewropea, mod ta' kif naħlu il-flejjes ta' minħalla 16 din għanna nwaqfuha u għanna natu lura il-flus l kontribwenti. L-aħħar kellim l-Onorevoli Ribik. Grazzi tassew, President. Jena naħseb illi dak li ħareġ minn din id-diskussjoni huwa illi iċ-ċittadini għandhom dritt li jisiru jafu aktar dwar dak li qed jiġri f'din il-kamra x'qed jagħmlu l-istituzzjonijiet għalihom. U għalhekk ix-xogħol għall pubbliku il-ħidma għall pubbliku għandha tiġi ċarata u importanti li niksbu rikonoxximent għal dak li qed nagħmlu, nikkomunikaw bil-lingwa tagħna, għalhekk l-interpreti huma importanti. Aħna għandna dan il-kunċett ta' multilingwiżmu apparti mill-format ta' dan il-Parlament biex bekk inkunu nistgħu niftemu. U importanti l-gruppi politiċi, il-membri issa jkunu attivi aktar minn qatt qabel biex jgħaddu il-messaġġ tagħhom. Il-ħidma qed issir b'mod effiċjenti hawnhekk u hemm differenzi fost il-membri tal-Parlament kif smajna illum wara nofsinhar. Anna blue card? Point of order. Mr. President. Grazzi, Sur President. Fid-dibattiti ta' qabel dwar drittijiet tal-bniedem, jina kelli blue card u kelli intervent u koll, imminti ma ħallejtnix namel it-tieni intervent ta' blue card, imma kienem kellim ta' qabli illi kellu diskors, kellu blue card u koll u ħallejtu jitkellem f'keċ DI. Jina nishtiqnejt illi il-PPE kellhom ħafna kellima fil-proċedura ta' keċ DI, anke jekk jiena kont l-ewwel kellima li tlab biex nitkellem edni nitkelmu dwar l-ugwaljanza demokrazija għallin inqas ejja u natu eżempju għawnek din il-kamra. Sinclair domnivam se ġek kaxdim jal pro. Onorevoli Sinclair, jina nemmen illi kullħat kellu l-opportunità illi jesprimi femtu. Inti u koll inatat lek din l-opportunità u ma naħsibx li din marret kontra il-proċedura. Issa li lill-Onorevoli Von pala rapporter, jek Onorevoli Von. Grazzi President, jenu kol nishtiq nirringrazzja li Shadows, li l-kollegi kolla l-lum għawnek wara nofsinar għal kontributi tagħhom. Jiena sodisfat illi jidher li hemm konsens mifrux illi aħna ta' bilħa irridu namlu frankar ta' flus fil-Parlament biex niksbu żieda baxxa fil-baġit tagħna u jiena żgur li segretarju Ġenerali qed isegwina u qed jieħu nota ta' din id-diskussjoni. Ovvjament ser ikun hemm differenzi dwar kemm ser nifranka u kemm hemm bżonn ta' frankar. Illum smajna eżempji ta' differenzi fil-rigward tal-dar tal-istorja Ewropea, l-spejjeż ta' traduzzjoni, is-sede unika, differenzi fost il-kollegi. U kol kienem differenzi fil-rol ta' dan il-grupp ta' ħidma li jena suġġerejt. Imma dwar dawn il kustjoni kollha irdu nkunu flessibli kemm jista' jkun. U għalhekk jiena nitlobkom illi dawn kollu jiġi ikkonsidrat. Lan ta' dan il li gwida huwa il-niksbu bilanċ fost il-kollegi kollha f'din il-kamra lan ser ikun illi ikonna zieda baxxa fil-budget tal-parlament u fl-istess waqt niżguraw illi il-Parlament jimxi mod tajjeb u effettiv. Grazzi Onorevoli Von. Id-diskussjoni jissa maluqa u ser nivvutaw għada f'nofsinhar. Grazzi tassew. Point of order? Mikrofon għal-kellim? Iva, xtaqt il point of order aħna qegħdin nitkellmu vakum għaliex mawx il prezenza tas segretarju ġenerali u tal-viċi presidenti responsabbli f'din il-Kamra li huma responsabbli mill-budget u għalhekk jiena nemmen illi din hija xi ħaġa rridu nikkunsidrawha biex fid-dibattiti illi jmiss dwar dawn il-kwistjonijiet it-tlieta li huma ikunu preżenti hawnhekk f'din il-Kamra. Grazzi tassew, naqbel perfettament miegħek illi meta niddiskutu kwistjonijiet importanti bħal dawn, bħal budget, il-persuni responsabli għal dan għandhom ikunu preżenti jiena naqbel perfettament miegħek u se nressaq dan il-kumment fil laqgħa tal-buru. Grazzi tassew. Ja,